Uh, we will begin immediately the next point of the agenda. Ħanibdew mill-ewwel bil-punt li misfuq l agenda għax qegħdin tard ħafna. To επόμενο simio. Stini ημερήσια diateksi. I'm assuming that Commission speaks Greek because you don't have your things on. To επόμενο simio. Stini ημερήσια diateksi. Mux nara l-headphones, tistaw tifmu l-Greek? il-punt li misfuq l-agenda. Kis politikis ke politikis asfaljes Mela, issa naddu għal kustjonijiet marbuta mal-politika ta' sigurtà u tal-affarijiet barranin il-sitwazzjoni fl-Ukrajina. Kirje Pitrope. Is-Sur Fule qed jirrappreżenta l-Kummissjoni. Jekk jogħġbok għandek il-kelma. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna, Sur President. Rappresentant Oli u Vice President tal-Kommissjoni, eh, Signora Ashton, staqsitni biex namel ir-remarki ġejjin.